l-agenda huwa r-rapport ta' Luis de Grandes Pasqual fuq it-tniġġis mill-bastimenti u l-penalitajiet għal ksuġ. L-ewwel kellim huwa r-rapporter is-sur de Grandes Pasqual għal erba' minuti. Sur President, Komissarju, Komissarju tat-Trasporti, Sur Tajani, Signuri. Nimmaġina illi wasalna fl-axħar tal-leġislatura u nadottaw din id-direttiva dwar t-nġis kawzat minn vapuri u sanzjonijiet għal ksur tal-liġi u kol sanzjonijiet penali minħabba f'dan it-nġis u nispera illi koll appoċ ta' din il-Kamra kollha. Il-konsens li wasalna lih jippermettu illi konna appoċ u tkun adottata għada fl-ewwel qari. U bekk kena il-negozjati u bilna dwar il-ħtiġa li nkunem azzjoni minnaħat tal-komunità biex nġildu kontra eh, dan it-nġis. U veru li fil-bidu kienem ħafna sospetti minnaħat l-Istati membri. U ridna naraw daqxej jekk il-komunità għax kompetenza fil-din il-materja penali u biex nkunu nafu xini li minn għandu l-kompetenza dwaru. U għanna dak li għandu xaqsam eh, iż-żida ta' tniġġis li jkun akkawżat minn vapuri u diġa bħalissa teżisti leġislazzjoni dwar dan biex nilqaw għal din is-sitwazzjoni imma qed nosservaw illi mhux qed napplikawhom dawn il-leġijiet. U Ir-responsabilità ċivili f'dak li għandu xaqsam ma' t-neġis kawzat minn vapuri mhuwiex bizzejiet b'saħħithom. Eh, U għalhekk għandna prattika ħażina fil-kosti Ewropej kollha illi xuħud fit-trasport marittimu jippreferu fil-prattika ikomplu jinnitsu l-libħra għaliex jippreferu jħallsu s-sanzjoni amministrativa milli jimxu skont il-liġijiet. U għalhekk minn inidġes li taħallas dan huwa prinċipju importanti u għalhekk jeħtieġ li naslu biex inżidu is-sanzjonijiet severi għal ksur tal-liġi u għal min jikser il-liġijiet amministrativi huwa biex innaqsu kemm jista' jkun kull eh, ksur f'dan qasam. U il president Saċeka nixtieq nifraħ għal dak l-interessi li ħadet f'dan il-qasam u bekk issa ndaħlu riforma strutturali ta' direttiva illi skont il-mandat ta' ta' dan il-parlament bil-prinċipju ta' sussidjarità kif iġirbuhom fuq il-skont eh, ma t-deċedi il-Qorti Ewropea imma ovvjament il-Stati membri jiddeċidu x'tip ta' penali nataw lil min jonqos. Imma dejjem li kollhom sanzjonijiet illi jixtħoqilhom u bekk nistgħu ndaħlu dawn il-konsensi li wasalna l-jom u il-deċizjoni qasaf f'dan qasam u bekk nistaw niftu l-possibilità illi l-komunità ikolla leġislazzjoni għal dak li għandu xaqsam mal liġi penali tal-nazzjonijiet membri u bekk nistaw nimxu qoddimu kontra id-delitti kontra l-ambjent fit trasport marittimu u nistaw ninsistu illi dak kollu illi nġis fil-bahar huwa delitt u għalhekk jiena kontent illi il-Parlament permezz tal-Kommissjoni tal-Trasport fl-aħħar femu l-importanza ta' din il-proposta tiegħi u għalhekk nixtieq ningrazzja sinċerament li shadow Rapporteurs illi taw appoġġ sħiħ biex nistgħu naslu mal u ukoll mal-Kommissjoni u ningrazzja ta' dawk eh, tal-Kumitat tal-Medju Ambient u wasalna u koll kompromess għal data li se titħol fis se fit-12 xar li mis u jidir li li din l-adozzjoni ta' din direttiva eh, fl-imkien ma' tiet pakket marittimu tal-bidu ta' marzu bek nistaw ikonna sigurta aktar fil-bahar u bek inkunu eżempju għal kulħadd f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Much. Now, Commissioner, you have the floor. Grazie ħafna il-Komissarja Kjoġbok. Il-Komissjoni jafferħana ħafna b'riżultati li ksibna li twassalna biex nadottaw direttiva ġdida illi timmodifika id-direttiva antika dwar dan il-qasam u bekk ikonna vot ġuridiku biex nistaw naslu għas sentenzi tal-orti tal-ġustizja illi tannullaw id-deċizjoni kwadru tal design illi kienet id-deċidi dwar il-tniġġis illeġitu fil-bribħra meta din id-direttiva tiġi adottata inkunu nistgħu niġġieldu b'mod iktar effikaċi dawk li huma responsabbli ta' tiġis fl-ibħra tagħna u bekk nistgħu naslu li ntejbu il-pakkett għas sigurezza marittima iffirmata mill-Presidenti tal-Parlament u wkoll tal-Kunsill fis-sessjoni plenarja tal-aħħar ta' din il-leġislatura. It-test ta' kompromess li qed niddiskutu huwa xi ftit differenti mill-test oriġinali tal-Kummissjoni imma għandu l-elementi essenzjali kollha li proponiet il-Kummissjoni, speċjalment il-karattru penali ta' delitti illi għal mini diġġess fil-bra u bekk ikun hemm responsabilta responsabilità speċjalment ukoll il-persuni ġuridiċi illi għandhom x'asmu meta jagħmlu dawn id-delitti. U koll hemm trattament differenti meta hemm eh, reati minuri f'dan il-qasam u koll il, il dan il-parlament l-om illi mhuwiex neċessarament illi jkunu proċedimenti ta' karattru eh, ta' reati penali u ċar illi il-Parlament Ewropew jixti li kollhom inqas gravità u però xorta waħda dawn ek jirripetu dejjem ikun hemm diġġis serju fil-pra meta jsiru kontinwament anke eh, f'daqs minuri. U għalhekk meta jiġu repetuti jistgħu jkunu aċċettati bħala eh, u għalhekk lan u jiġi milħu permezz tas-servizzi tal-Kummissjoni u tal-kollegi parlamentari u jidir li għalek illi illum nistaw nkunu sodisfatti b'dan din id-direttiva u b'din il-rapport u nistaw nimxu tajjeb il-qoddim fit-nġi dwar t-nġis kif nittrattaw t-nġis fil-pratana. Grazzi ħafna, issa Sur Mazzakis għal-minuta. Sur President, Kommissarju l-Vakub Legali li sar mill-pooling ta' minnaħat tal-Orti Ewropea tal-Ġustizja, eh, għajmet din il-kwistjoni ċirtaħt jkolla dibattitu. Naraw l-implementazzjoni, delay fl-implementazzjoni ta' direttiva ferm importanti li kienet ta' detriment għall-ambjent eh, marittimu tagħna. Allura aħna rridu noqogħdu attenti biex eh, ma jerġax isir l-istess affarijiet fil-futur. Il-kwistjoni ċentrali f'dan l-istadju huwa li nħaffu l-emenda tal-proposta ta' direttiva u nippruvaw nimplementaw kemm jista' jkun malajr. Hemmhekk biss u mbagħad E, nkunu nistaw naraw il-problema kbira li għanna f'rigward ta' dawn il-discharges illegali li għat jamlu ħafna t-nġis ikun jista' jibda jiġi kontrollat. U għemmek biss il-xol tana fil-ġlieda biex nżommu li pratana notfa ikkolla xittama ta' suċċess. Biex nikkonkludi nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xol eccellenti li għamil fuq dan il-rapport. Is-Sinjura Lechtenberger għal minuta. Grazzi, Sir President. It-nġis marittimu kiseb ħafna jikseb ħafna interess uh, pubbliku meta jkun hemm xi inċident kbir u f'dawn iż-żminijiet aħna mm, nibdew niffaċċjaw ħafna dibattiti u ħafna interess minħabba din it-teddida li jkollna fuq l-ibra tagħna mbagħad wara ftit dan id-dibattitu jieqaf. xi ksur rikorrenti u forsi xi ftit inqas serju tar regoli jista' jwassal għal tniġġis kostanti tal-baħar u tal-kosti tagħna. Daqstant neċċitkom biex nieħdu bis-serjetà din il-kwistjani. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi li appoġġawna biex nassiguraw li l-Parlament Ewropew jadotta pożizzjoni biex inkunu nistgħu nipproteġu l-kosti tagħna. Jiena ġejja minn pajjiż li ma m'għandniex kosta fuq il-baħar, però xorta waħda jiena nħoss li għandi responsabilità bħala ċittadin Ewropew Ewropea li nipproteġi il-kosta għal raġunijiet ekonomiċi u tal-ambjent ukoll. Naħseb li huwa importanti li fil-tielet pakket marittimu ninkludu dawn il-punti Sur President, Vice President tal-Kommissjoni, il-Grupp tal-PPE, jappoġġa it-tibdiliet fid-direttiva minnaħa tar-rapporter kif ġi diskuss fil-Kunsill u nixtiequ lek ta' dan. Nixtiequ nifirħu l viċi President għalix minnajr l ajnuna tal-Kummissjoni ma kien ser ikun pot possibbli li nilħu ftehim wara l-ewwel qari minn naħa tal-Kunsill għal daqsanti hija ġurnata importanti għalina. Importanti li nixxina nagħlqu dossier daqshekk importanti. Però rridu nsemmu li minħabba regoli tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-2005 u l-2007 kien fil-fat possibbli li u fratt lu ċara li kwalunkwe kollunkwe affiża regali tista' tiġi inkluża fil leġizlazzjoni u aħna nabżon din il leġizlazzjoni biex nkunu nistgħu nipproteġu bastimenti u nipproteġu lil nfusna mill-sidin tal-bastimenti qed naraw libertajiet ċivili mhux qed jiprovdu biżiet assikurazzjoni għal daqstant jiena grat ħafna dawn il-penalitajiet kriminali. Nixtieq nirringrazzja l rapporter talli daħal ukoll dawn il-punti kollha. Huwa ċar li discharges eh, ċari għandhom jiġu meqjusa bħala uffiża kriminali u dawk Pero xorta waħda dak li huwa importanti huwa li it-tniġis eh, persistenti u kostanti għandu jitqis bħala għandu tittieħed azzjoni kriminali kontrih. Għaldaqstant iridu nkunu ċari ħafna fil leġislazzjoni tagħna u jiena nitlob lill-istati membri u nispera li l-Kunsilja tieħu nota ta' dan, jiena nitlob lill-istati membri biex jimplementaw din id-direttiva kemm jista' jkun malajr u japplikawha immedjatament. Għaliex biss Eh, Bek biss nistgħu nipproteġu li pratana. tagħna. Is-sinjura tikaw għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, nixtieq nifraħ lill kollega tagħna Sur De Grandes Pasqual u nsemmi il-fatt li fil-fatt t tniġġis tal-ibra għandu għandha tkun kwistjoni li għandna diddiskutu iktar spiss. Sfortunatament, Nista' nagħtikom l-eżempju tal-Baħar l-Iswed li fl-aħħar sentejn ġim niġġas ħafna u dan wassal għal żieda ehm, eh, ta' alge berba darbiet minħabba konċentrazzjoni kbira ta' nitrates u koll trasport marittimu għal responsabli għal maġġoranza ta' dan it-tniġġis u din id-direttiva fil-fatt titratta discharges illegali minnaħa tal-bastimenti li jisaħħu minħabba ta' negliġenza jew inkella asta prudenza. Id-direttiva tarmonizza definizzjoni ta' tniġġis kawzata mill-bastimenti kemm u kol persuni legali u fiziċi u kol tirreferi għal panelatajiet eh, li jistaw jiġu implementati jekk dawn eh, jiġu mabula minn persuni fiziċi. Nishtiq insemmi u kol li Is-sigurtà mal-ittima fuq eh, il-livell Ewropew ehm, saru saru miżuri u ġew adottati miżuri u dawn għal sidin tal-bastimenti u għal kumpaniji varji li jaħdmu f'dan il-qasam u fuq il-kosti. Però huwa importanti li nsaħħu din is-sistema, sistema preżenti li timponi penalitajiet fuq dawn il charges li iżid mal leġizlazzjoni ġa eżistenti. Nixtieq nenfasizza l-fatt li din it-tip ta' leġizlazzjoni hija neċessarja għaliex fil-miżuri preventivi dawn ma ġewx implementati u fil-Marpol Convention 7378 dan ma ġiex implementat u allura u importanti li jkollna dan il-pakket marittimu u il-fat li hemm opinjonijiet li ġew prezentati minn komitajiet varji jim, fil-fat jenfasizza l-importanza tagħha. Grazzi, Sur President. Ma nix najdu li kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kummissjoni għandhom il- ir-rwol li jiddefendu drittijiet tal-ċittadini li qed iħallsu prezz għal niġis fuq il-kosti. Jiena nemmen regolament preżenti b'mod partikolari kif tiġi implementata, offriċ xi tip ta' protezzjoni għall ipra u għall-kosti tagħna. Però li konna regoli biss mhuwiex biżejjed rridu nassiguraw li dawn jiġu infurzati. X'nistgħu nagħmlu biex nassiguraw li l-multi li nataw għal għal min inġess ma jkunux daqshekk baxxi li laqas iġelu lil dawk li qed jiksru ego li jqogħdu attenti iktar il qudiem Jridu nassiguraw li jkun hemm teknoloġija biex jkun hemm kontrolli aħjar. Aħna rridu nassiguraw li jkun hemm set ta' prioritajiet fuq medda twila ta' żmien biex nipproteġu l-flora u l-fawna fuq il-kosta tagħna. Daqstant jiena nappoġġa eh, ix-xogħol li qed isir biex nadottaw leġiżlazzjoni ġdida. U nispera li l-Aġenzija tkun tista' wkoll tassigura l-implementazzjoni ta' dan. Meta intemmu dan id-dibattitu jeħtieġ illi nifirħu bil-kollaborazzjoni li kien hemm fost l-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Parlament kif diġà semma l-Onorevoli Ġazemborski. Nirringrazzja il-rapporter għax xogħol li sar, l-istituzzjonijiet issa u rew f'din il-kas li fl-axħar fit-tmim ta' leġislatura jafu ikunu fi situazzjoni li jaħdmu kooperazzjoni sħiħa u biex jistaw jaslu għal ftejjin fl-ewwel qari u dan huwa messaġġ għal eh, li nata li ċittadini messaġġ ieħor għal dak li għandu xaqsam fit-trasport speċjalment li dan huwa wieħed mill-aħħar dibattiti li qed isiru fil-Parlament u għalhekk ningrazzja ix-xogħol li sar mir-rappreżentanti kollha tal-Kummissjoni bil-kollaborazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u flimkien miegħi biex nirrisolvu din il-problemi b'mod konkreti illi kwistjonijiet li ilhom ikaxkru għal żmien twil u bl-intelligenza tal-parlamentari u biex xogħol li sar il-kooperazzjoni effiċenti tas servizzi hija turija ċara illi il meta jafu eżattament l-anjiet li jridu għal-jom, il-burokrazija miex ostaklu imma hija strument effikaċi biex nistaw naslu un wieġbu għal-ħtiġijiet ta' ċittadini. U għalek jidir li l-lum il-parlament u għada bil-vota ovvjament li tkun dimostrazzjoni oħra ta' effiċenza u ta' rida illi nkunu dejjem man-naħa ta' ċittadini u b'dan id-vot, dan id u l komissjoni il-Parlament u l komissjoni jistaw jaslu għal vot ġuridiku u jipermettu għada jgħatu l-Istati membri biex jistaw jgħatu sanzjonijiet għal dawk li jinitsu l-pratana hija ħaġa ċara, ħaġa oħra li dejjem qed tinforzaw id-dittijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa is-Sur de Grandis Pasqual. Grazzi President, fil-qosor nixtieq nirringrazzja l-kulħadd, Sur President, għal boħra nixtieq nirringrazzjak illi wasalna għal dan it-tielet pakket marittimu illi stajna naslu għal ftejim mal kunsil u hekk dan kien possibbli kemm il-Parlament, il kunsil u l-Kummissjoni jistgħu jaslu fraħ fit-tmim ta' din il-risluta li naslu għal ftejm dan u għalek nishtiq nirringrazzja l-kooperazzjoni mill-qrib ħafna la daw kollha li tawlu l-opinjoni tagħhom f'din id-diskussjoni, nishtiq nirringrazzja u nirrepeti ringrazzjamenti għaj għax-xogħol kollu li sar mill-Shadow Rapporteurs u jidir li li għada se jkonna ftejim illi fuq leġislazzjoni jekk importanti li se tejjeb il-pakket marittimu u bekk ikun suċċessi ħor għal-Parlament għal dan parlament għal istituzzjonijiet u jiġustifika wkoll il-proċess ta' kodeċiżjoni li jipermetti dialogu kostruttiv favur il-ċittadini ta' dan il-komunità. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Grazie Komissarju. Għal Komissarju għal membri kollha tal-Parlament. Issa dan id-debattitu jingħala u l-voti sir jittieħed għada. Next item On the agenda <clears throat> is the oral question to the Commission on the proposal for a directive on consumer rights. Issa ser ngħaddu għal proposta fuq id-direttiva għal ġittijiet tal-konsumatur. L-ewwel kelliema hija Sinjura McCarthy għal ħames minuti.